Ewropea tingħata prijorità mill-Kummissarju von der Leyen. Aħna rajna wkoll b'interess li l-Kummissarju Jurova se tkun qed tagħmel koordinazzjoni tal-pjantazzjoni Ewropew li ser jinkludi set ta' inizjattivi li se jitolbu tisħiħ ta' reżiljenza li niġġieldu l-informazzjoni ħażina fil-waqt illi infittxu iktar drittijiet fundamentali. Il-ġlieda kontra dawn it-teddidiet ibridi fisser li ikollna approċċ Eh, li jkun orizzontali u għalhekk dan irid isir flimkien mal-partijiet kollha interessati fl-Ewropa u fl-Istati Membri sabiex insaħħu l-kapaċità li l-Ewropa tevita u twieġeb għal dawn it-theddidiet. Il-protezzjoni tad-demokrazija u tal-elezzjonijiet tagħna ifisser li hemm bżonn ta' sforz nazzjonali u sforz Ewropew imma anke sforz mis-soċjetà ċivili u mill-industrija. It-tweġiba tagħna għandha tkun waħda komprensiva li tiffoka fuq l-dimensjoni interna u esterna ta' din it-teddida. U sinjuri, diġà sar ħafna mill-istituzzjonijiet Ewropej u mill-istati membri individwali permettuli insemmi il l-ikbar kisbiet bħal skambji li saru fil-netwerk ta' skambju, it-twaqqif ta' sistema ta' twissija rapida, il-komunikazzjoni strateġika, il-faċilitazzjoni ta' fact checkers, promozzjoni tal-litterizmu diġitali u anke l-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-kodiċi ta' prattika ta' pjattaformi tal-midja soċjali. Huwa importanti wkoll inkomplu niżviluppaw mekkaniżmi istituzzjonali u għodda li sabiex nilħu l-anijiet stipulati mill-Kunsill. Importanti li nkomplu niżviluppaw ukoll sħobijiet f'kooperazzjoni anke man-NATO. F'dan ir-rigward, iċ-Ċentru Ewropew ta' Helsinki sabiex niġġieldu tad-Didibriti qed ikompli qed ikompli jgħin eh, għal dan il-għan. Dan ovvjament rridu naraw li jsir anke lil mill-frontieri tagħna naħdmu għalhekk mal-imsieħba tagħna fin-nofsinhar u fil-Balkani tal-Punent. Kif sħaqna fil-konklużjonijiet dwar demokrazija li adottajna xar li għadha li nikxfu din l-informazzjoni l-iskrutinju effettiv tal-finanzjament ta' messaġġi politiċi, it-tisħiħ tal-medja l-informazzjoni Eh, digitali huma kollha elementi kruċjali f'dan ir-rigward. Hemm bżonn li naġixxu flimkien b'mod strutturat u koordinat sabiex nindirizzaw dawn l-isfidi. Il-protezzjoni tal-elezzjonijiet hija fil-qalba tal hija punt kruċjali sabiex aħna niddefendu l valuri Ewropej. Grazzi tassew l-Ministru Tupurajnen issa fissem il-Kommissjoni u nawgurawlek għal ħatra tiegħek l-Onorevoli Jurova. Grazzi tas-sew President, Onorevoli Membri, grazzi tal-qetatuni l-opportunità li nitkellem dwar l-intħin minn pajjiżi oħra fid-demokrazija u fl-elezzjonijiet tagħna. Il-Kummissjoni dejjem ħadmet eh, fis-sforzi ta' biex tindirizza Riski li huma r-riżultat ta' nuqqas ta' trasparenza formazzjoni ħażina u anke manipulazzjoni oħra tal-proċess demokratiku u hija impenjata wkoll sabiex issaħħaħ eh, din il-ħidma fit-terminu li jmiss u kif anke smajna mill-presidenza dan se jkun wieħed mill-iktar xogħlijiet importanti li se jkollna fil-kummissjoni grazzi għall-appoġġ li rejtuni wkoll. Issa, il-twettiq ta' elezzjonijiet ħielsa u ġusti hija waħda mill-prijoritajiet importanti sal-Istati Membri iżda hemm bżonn ta' approċċ komuni Ewropew minħabba d-dimensjoni transkonfinali ta' l-isforzi li jsiru sabiex tiġi manipulata d-demokrazija u anke l-importanza li naqdu l-isforzi ta' bejnietna sabiex niġġieldu dawn it-teddidiet. Dak li jaffettwa l-Stat Membru wieħed jista' jaffettwa l kulħadd u jista' jħalli impatt fuq l-Unjoni nnifisha it-teddidiet li għandna huma komplessi u dawn il- um dawk li huma fil-mira qegħdin dejjem ikomplu jevolvu dawn il-fatturi esterni qegħdin jużaw proxies domestiċi u qegħdin naraw ukoll żviluppi teknoloġiċi li jippermettu li jkun hemm forom ġodda ta' intħil Fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-2019, il-Kummissjoni ħadet numru ta' passi konkreti sabiex tindirizza dawn l-isfidi, inkluż il pakket ta' miżuri li jiżgura elezzjonijiet ħilsa u ġusti fl-Ewropa. Il-prassi tal-ġida kontra l-informazzjoni ħażina li ġiet firmata minn Facebook, Twitter, Google u Microsoft. U apparti minn hekk għamilna progress ukoll fuq il-pjantazzjoni dwar l-informazzjoni żbaljata u aħna se nkomplu naħdmu nibnu fuq din il-ħidma fil-mandat li jmiss. Aħna ħdimna sabiex ikollna qafas holistiku permanenti biex insaħħu ir-reżiljenza tad-demokraziji tagħna u biex nadattaw għal dawn it-teddidiet eh, u għal din il-manipolazzjoni biex nindirizzaw dawn it-tettidiet hemm bżonn ta' approċċ koordinat u komprensiv għall atturi kollha involuti inkluż l-awtoritajiet regolatorju ta' nfurzar u fact checkers, riċerkaturi, edukaturi u s-soċjetà ċivili wkoll. Kif ukoll l-industrija u l-pjattaformi online li uħut minnhom semmejna diġà u rridu nistidnu oħrajn biex jaħdmu magħna. Ovvjament irridu nitolbu liċ ċittadini sabiex isaħħu reżiljenza tagħhom stess kontra dawn it-teddidiet. Ġieli ngħid li dan irridu nagħmlu biex inżidu id-domanda għall verità U naħseb li din se tkun biċċa xogħol kbira għalina. Irridu nagħmlu titjib fil-identifikazzjoni, l-analiżi u li nesponu din l-informazzjoni u manipolazzjoni oħra tal-proċess demokratiku Ewropew u t tattika li jużaw Dan ovvjament trid isir jitfit mal-monitoraġġ ta' ċibersigurtà u r-reżiljenza kontra theddidiet ibridi. F'termini ta' kooperazzjoni rridu nkunu grati għall kooperazzjoni li seħħet f'Europa f'dak kondu xaqsam mal elezzjonijiet li għal ħames darba qed niddiskutu l-salvagwardja dawn l-elezzjonijiet. Dan din hija parti ġdida li hija parti mill-għodot li huma importanti ħafna lina. Anke l-kooperazzjoni bil istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri permezz ta' dan in-netwerk u s-sistema ta' twissija eh, rapida li ser tejn anke lil dawk li jaħdmu fil-qasam ser tippermettilna wkoll li jkollna kooperazzjoni f'saħħitha ma' msejba internazzjonali bħal G7 bħal NATO u dan għaliex għandna Qudiemna problema globali. Nistgħu ntejbu l-effettività tal-komunikazzjoni permezz ta' approċċ koordinat għal din l-informazzjoni kif ukoll inrawmu iktar kuxjenza fost il-pubbliku. Għal dan il-għan importanti li nkomplu naħdmu fuq l-isforzi tagħna u niffaċilitaw it-twaqqif ta' komunità indipendenti ta' detajiet li jivverifikaw il-fatti sabiex jidentifikaw u jikxfu din l-informazzjoni fuq in networks soċjali wara l-12 xahar ta' implementazzjoni il-kodiċi ta' prassi fuq l-informazzjoni żbaljata issa qed jiġi evalwat jekk ir-riżultati ta' dan il-kodiċi ma jkunux sodisfaċenti il-kummissjoni jista' jkun tipproponi affarijiet alternattivi anke regolatorji. Għarridu ninvestu wkoll fit-tisħiħ tal-litterizmu fl-istampa li huwa importanti għal soċjetajiet iktar demokratiċi, iċ-ċittadini għandhom ikollhom f'idejhom l-għodot meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod informat fil-proċess demokratiku. Il-President eletta von der Leyen issuġġeriet għat dwar is servizzi digitali li ser jaġġorna r regoli tagħna dwar pjattaformi digitali servizzi u prodotti. Apparti minn hekk wedet li ser tressa approċċ Ewropew komuni dwar l-intelligenza artifiċjali l-AI. Dawn se jkunu sforzi importanti jekk ridu niżguraw li jkollna futur diġitali eh, ta' suċċess fl-Ewropa. Issa jekk inkomplu nibnu fuq linja gwida tal-President von der Leyen, il-Kummissjoni ġdida ser taħdem fuq dan il-pjantazzjoni Ewropew li jindirizza t tedida ta' intħil fl-elezzjonijiet Ewropej filwaqt li nżommu f'moħħna il-ħtieġa li nipproteġu l libertà tal-espressjoni. Aħna se nħarsu lejn dawn il-proposti biex naraw li jkollna regoli ċari dwar il-finanzjament ta' partiti politiċi Ewropej u li jkun hemm ukoll iktar trasparenza F'dak l-għandu xaqsam ma' reklami politiċi. Għanna dejjem nżommu bilanċ lantana u għal niproteġu d-demokrazija Ewropea u għalek huwa ċar illi r rispett għal libertà tal-espressjoni ta' drittijiet fundamentali u valuri għandhom ikunu fil-qalba tal-azzjonijiet tagħna. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin Jourova. Grazzi tassew, Kummissarju. Issa fisem il-PPE issa l-Onorevoli Rangel. Grazzi tassew, President, Kommissarju Jurova. L-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħlek għal ħatra tiegħek illum u nawguralek kull suċċess u nafu mill-esperjenza li inti impenjata bisħiħ. sħiħ biex taħdem għal l-ġwoli li għandek fil-portafol tiegħek nafu li għandek sfida diffiċli quddiemek iżda nafu wkoll li inti entużjasta u għalhekk inawgurawlek u se jkollok l-kooperazzjoni sieħa tal-grupp tagħna u tal-Kamra kollha kemm hi. Għaliex il-Kamra appoġġat il-Kummissjoni b'mod saħtu. U għalhekk żgur li se jkun relazzjonijiet pożittivi. Issa, ħanaqleb għal lingwa ta' pajjiżi il-Portugiż. Grazzi, Iva, dan l-intħil minn setat barranin li eh, anke ħafna drabi jsir eh, bis-saħħa ta' forzi interni hija problema serja. L-informazzjoni żbaljata mhijiex xi ħaġa ġdida Iżda grazzi għall-istrumenti teknoloġiċi li ġew żviluppati dan jista' jħalli riperkussjonijiet saħħithom, saħħithom ma' soċjetà kollha. Aħna wkoll kemm aħna nafu li anke dan l-aħħar is-servizzi e, ta' informazzjoni ċe kif tkellmu dwar l-intħil minn russja u ċina fil-proċess politiku istituzzjonali anke fil-każ ta' Brexit kif diġà sar kien hemm intħil anke fil-Katalunja kien hemm parti importanti li tantħil minn min, min Moskow u dawn l-entitajiet barrani li qegħdin japprofittaw ruħom minn sitwazzjoni interna ta' ċertu pajjiżi sabiex ixerdu l-instabilta u joħolqu anke informazzjoni żbaljata fis-soċjetajiet tagħna għalhekk naħseb li huwa kruċjali illi natu każ u natu importanza lit tagħlim tal-ċittadini tagħna li żgħażagħ għandhom ikunu kapaċi jarfu xinu fals u x'inhuwa veru, idu jkollhom għajn kritika. Hemm aspetti soċjali li huma importanti ħafna, il-mexxejja politiċi, il-mexxejja reliġjużi, li xjentisti fl-akkademja, il-ġurnalisti dawn huma erba' gruppi li għandhom ikunu importanti fl-involviment tagħhom sabiex ikun hemm dan it-taħriġ sabiex nagħdu dan il-messaġġ is-soċjetajiet tagħna. Anke nistgħu nużaw is-servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea sabiex naraw fejn ikun hemm ċertu naqasijiet u sabiex l-Unjoni Ewropea tkun kapaċi tindirizza dawn id-diskrepanzi hemm dawn id-diskrepanzi relatati mad-demokrazija interna u ma nistax ma nsemmix illum il-każ ta' Malta wara t til tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Din kienet xi ħaġa tal-biża' u dan juri kemm l-informazzjoni qed tiġi medda hemm theddidiet fiżiċi mhux biss diġitali. Grazzi tassew, issa f'isem is-Soċjalisti l-Onorevoli Piri. President, Minister, dear Commissioner. Gra grazzi. Eh, Nifraħ il-Kummissjoni, il-Kummissarju anzi wkoll f'isem l-SNDs l-elezzjonijiet ġusti huma fil-qalba tal-proġett Ewropew tal-Unjoni tagħna. Dawn l-istess elezzjonijiet m'għandhomx jittieħdu bħala xi ħaġa ovvja. L-interferenza fl-elezzjonijiet tisfida l-fundamenti tal-sistema demokratika tagħna u riski dejjem qed jiżdiedu kuljum. U hekk ħajbqa' il-każ jekk ma neħdux azzjoni. Din hija kwistjoni serja fejn għaliex ħafna mill-pajjiżi tagħna m'għandhomx politika eh, adattata biex jindirizzaw din it-teddida. Miljuni ta' Ewropej huma esposti għal kampanji ta' miżinformazzjoni anke minħabba interferenza barranija, l-attakki fuq l-internet u anke l-aċċess għall infrastruttura u dejta essenzjali l-iffinanzjar ukoll tal-partiti minn pajjiżi terzi dawn ir-regoli kollha mhux qed jiġu rispettati, però iktar minn hekk il-gvernijiet Ewropej mhux qegħdin jaġixxew hemm anke gvernijiet li qegħdin jaħdmu jaħbu l-verità mill-pubbliku. Pereżempju Boris Johnson fir-Renju Unit illi qiegħed jirrifjuta illi eh, ma jridx joħroġ ir-rapport dwar it-teddida Russa eh, f'termini ta' sigurtà dawn kollha huma affarijiet li jsiru mir-Russi dak li ġara ma' Salvini il-kampanja li kien hemm tal biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit il-xar li għadda fuq inizjattiva tal-partit tagħna dottajna riżoluzzjoni titlob azzjoni hawnhekk anke fil-Parlament aħna nifmu kemm importanti din il-kwistjoni u Irridu li jkollna kumitat speċjali fuq l-interferenza tal-elezzjonijiet biex jindirizza l isfidi anke b'mod olistiku. Il-proposta m'għaddiex minħabba eh, l-oppożizzjoni ta' 53 kollega mill-Renew u ma nafx għalfejn speċjalment eh, kienu anke l-kollegi tal-Libdems mir-Renju Unit illi insistew fuq dan is-suġġett, però mbagħad ċerta votaw kontra eh, biex ma nindirizzawx hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Però xi kultant ikollok bżonn naqra ħin biex eh, teleb ċertu sfidi mela jan naqdu ħalli niżguraw li hawnhekk fil-Parlament Ewropew nittrattaw din is-sitwazzjoni b'serjetà kbira. Grazzi ħafna. Issa il-kellim li jmiss fissem renew Grazzi, Signora President, Signora Vice President, nifraħlek num ta' Group Renew tal-li erġajt inħtart kummissarju dal-ħodu u jiena personalment irrit ngħid illi e, jgħat jiena kuntent ħafna illi inti issa qiegħda taħdem fuq id-demokrazija u l-istat tad dritt. L-istorja tagħna hija komposta minn bilanċ pjuttost eh, delikat. Sinjura von der Leyen qalet dalodu il-fragilità tad demokraziji u tagħna u tal-Unjoni Ewropea rridu id-difiża eh, tal-libertà, id-difiża tal-libertajiet eh, tad-dritt tal-espressjoni imma fl-istess ħin ir-rispett tar-regoli regoli, ta' li huma obbligu fuq kulħadd sabiex inkunu nistgħu ngħixu flimkien bħala soċjetà. Aħna eh, f'tul l-istorja ħriġna bl-istampa u grazzi għalija eh, stajna nifirxu l-ideja tagħna u progress għamilna ħafna progress f'umanizmu. Aħna inventajna u iddefendejna l-libertà tal-istampa, l-libertà tal-ħsieb imma aħna konna nafu nibbilanċaw kif taf inti, Sinjura President, iktar u iktar għaliex inti tiġi minn pajjiżi li mhux dejjem kien hemm il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-ħsieb ħieles. Aħna konna kapaċi nsibu bil-lanċ bejn il-libertà tal-ħsieb mal-prinċipju ta' responsabilità ta' dawk illi jippubblikaw u fl-istess ħin regoli li jimponu ruħhom fuq l-istampa u fuq ix-xandara. Ma nistgħux nikxfu kollox fid-demokraziji. U meta nisma' fuq eh, l-internet is-saħa post tal-stampa eċetera li jħaffef iktar u li jgħidu li hemm bżonn ta' libertà totali li jemżon ta' li nirregolawh li rridu nħallu l-internet jiġġestixxi lilu nnifsu le jiena naħseb illi hemmhekk inkunu qegħdin nattakkaw l-essenza nifissa tal-valur tad-demokrazija nifissa il-bilanċ bejn il-libertà u r regoli u Għalhekk ejjew ma nagħmlux l-internet spazju fejn mebda regola, anzi u laqqas il-medja soċjali m'għandhom ikunu spazju ta' libertajiet mingħajr ebda kontroll ta' xejn. Grazzi. Als nächstes geht das Wort an den Kollegen Lagodin. Grazzi l-kellim li jmiss u għassur Lagodinski għal-ħodor. Tliet minuti. Grazzi ħafna nifraħ lill kummissarju il-Viċi President Jurova fuq il-ħatra tagħha fisem il-grupp tagħna wkoll illum hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa daqsxejn differenti il-kunflitt ta' bejn ir-Russja u l-Ukrajna l-affarijiet li qegħdin eh, jeqirdu l-ekonomija tagħna. Din kienet eh, email, il-titlu ta' email illi affettwat il- l-inbox tal-Parlament Ġermaniż. U jidher li din kienet marbuta wkoll mal-servizzi segreti tar-Russja. Dan huwa tip ta' interferenza li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwaru hemm ħafna affarijiet li għadhom lanqas jidhru fil-beraħ affarijiet li jkunu qegħdin jiġru. L-interferenza ta' din it-tip hija għodda ta' propaganda ġlieda ta' ideoloġiji li għaddejja fuq l-internet bejn ir-Russja, il-Ċina u l-demokraziji liberali fuq naħa l-oħra. Mhux tiġri bil-Ġermaniż, tiġri bl-Ingliż, il-każ liże fil-pajjiż tiegħi bir-Russu wkoll mm, fejn qegħdin anke qegħdin jintużaw kelliema li tkellmu bil russu suppost, però fil-verità dawn ma kinux eh, vera. Hemm anke stazzjonijiet radikali illi jindirizzaw suġġett interessanti ħafna, pereżempju tibdil fil-klima, però qiegħed joħloq ċerta aġitazzjoni u dan huwa proprjament stazzjon tal-Aġenziji Russi. Mela ejja naraw eżattament ukoll x'qed jagħmlu l kollegi tagħna partiti li għandhom illi anka jikkundannaw id-demokrazija u anka lill-Ewropa hawnhekk għandna wkoll rapporti u sfortunatament il-kelma mhux qegħdin hawnhekk eluf illi daħlu fil-kampanja elettorali tagħhom ġejjin minn aħbarijiet folots u dawn in-nies qegħdin magħna hawnhekk fil-Parlament u ma' kollegi tagħna saqsu minn fejn ġejjin dawn il-flus. Ir-rapport tal-AFD qed jikxef dan kollu. Minn fejn ġejjin dawn il-flus? Ħafna minnhom jaddu mill-Iżvizzera tajb li forsi nisimaw ir-risposta tagħhom dwar dan. Dan mhuwiex biss kwestjoni ta' euroxettiċiżmu imma anka għalina irridu nsaħħu l-istituzzjonijiet tagħna, l-istituzzjonijiet demokratiċi, rridu nevitaw li jkollna movimenti kontra demokrazija nifhmu kif jaħdem l-internet u nkunu iktar reżiljenti. Dan validu għalina fil-Parlament u anke għal dawk il-kollegi li suppost irridu jtuna risposti fuq ċertu affarijiet. Grazzi ħafna minuta u nofs l-Onorevoli Badella. Grazzi, Signora President, skużawni illi se eh, eh, sen bidlilkom il-muża rridu nsaħħu l-ideja li Russja ta' Vladimir Putin jgħat jinħeba wara suċċessi sovranisti jekk il-President Macron u jekk Merkel u ħbib tagħhom qegħdin ifallu elettoralment ma nistgħux nistgħu ngħidu li dana qiegħed isir minħabba intħil minn barra. Is-sena li għaddiet smajna li waqt il-kampanja presidenzjali Franċiża um, kien hemm ukoll xi intħil anki r-rapport tal-14 ta' Ġunju tal-Kummissjoni Ewropea ma wriex illi kien hemm kampanja ta' informazzjoni żbaljata organizzata minn barra immirata lejn l-elezzjonijiet Ewropej huma dejjem l-istess nies illi eh, joqogħdu eh, eh, jgħidu li hemm il-komplotti illi dejjem ifittxu huma il-komplotti ta' parsi hemm xi qid inviżibbli tindaħal u tbiddel l-affarijiet. L-ex President Amerikan Obama ma ma indaħalx fil-elezzjonijiet Franċiżi u Angela Merkel mhux l-istess meta kienet kontra l-Front Nazzjonal u meta kien hemm l-intimidazzjoni fir-Renju Unit faqt il-referendum tal-Brexit. Sinjuri, għalhekk irridu fil-fatt niftħu għajnejna, niftħu għajnejn il-poplu. Intom toqoddu tistaħbu wara sabajkom u tippruvaw tużaw l-iskużi biex taħbu l-fatt li m'intomx qed tissodisfaw l-istennijiet taċ ċittadini tagħkom. Issa, is-Sur Lundgren għall-ACR. il-ħafntil mill-entitajiet barranin, speċjalment anke federazzjonijiet Amerikani u pajjiżi bħaċina ċina l-Iran u r-Russja li jistgħu narawhom bħala l kattiv. Ħafna drabi jgħodu attenti għaċ-Ċina li dan l-aħħar jippruvaw jinfluenzaw ministru u l-gvern Svediż biex ma jagħtux premju lil xi ħadd li ma jinżux tajjeb ma' reġim Ċiniż. Dan kull darba jerġa' għajjem kwistjonijiet dwar kemm iċ-Ċina tittaffettwa lill oħraj b'mod sfaċċat anke fl-opinjoni pubblika. Hemm ħafna entitajiet li jippruvaw jinfluwenzaw il- il-deċiżjonijiet li jsiru u jużaw propaganda biex jaffetwaw l-elezzjonijiet u jgħidu minnu minnu it-tajjeb u minnu l-kattif. Ħafna drabi wkoll jitkellmu dwar din l-istampa tal-aħħar tad-dinja u l-erda tal-Unjoni Ewropea u l-katastrofi li kieku jkollna. Propaganda sħiħa bbażata fuq il-biża biex tinfluwenza l-elezzjonijiet. Iżda ejja nippruvaw naraw min hu tassew il-ħati wara dan kollu. Ma nistax ma nirrispettawx ir-riżultati tal-elezzjonijiet dan huwa inaċċettabbli. Ma nistgħux naċċettaw li jkun għadi tip ta' influwenza fuq l-Unjoni Ewropea minn esport minn entitajiet paċ-Ċina u r-Russja. U frazzjon di kollegin Anderson fa' 1 minuta Grazzi ħafna Sinjura Anderson għal gwe għal minuta u nofs. Ma nistawx nitkellmu fuq l-interferenza barranija fl-elezzjonijiet mingħajr ma nsemmu Democratic Unionist Party li qatt ma nżamm Eh, responsabbli tal liħa nofs miljun lira ta' eh, flus eh, waqt il-kampanja tal-Brexit, flus li ninataw permezz ta' negozjant kriminali internazzjonali. Dawn ma ġewx minn fuqa fil-Irlanda ta' fuq, anzi minn flok biex Eh, jaffettwaw il-liġi elettorali Ingliża ma kienx hemm investigazzjoni minn fejn kienu ġejjin dawn il flejes wara r-referendum tal-Brexit iddaħlet leġiżlazzjoni li tipproteġi d-DUP milli eh, jikxef is-sors ta' dawn il-flus. Dan huwa l-istess DUP illi bħalissa wkoll qiegħed eh, isaħħan l-irjus biex jikkampanjaw favur il-Brexit. Dawk li huma leali issa qegħdin jużaw posters intimidatorji Eh, li anka kien hemm eh, eh, kandida, anzi il-sentku tabel fest illi inqatel u kol. Kiku dawn l-affarijiet kienu ġej qed jiġru ximkien ieħor l-Unjoni Ewropea kienet tikkondannom. Dan kollu qiegħed jaffetwa l-rida demokratika tan-nies. Fortunatament dan l-istat oranġo illi eh, kien parti mill-maġġoranza unjonista m'għadhomx hemmhekk u issa qegħdin fit-triq u fid-direzzjoni biex nimxu lejn Irlanda maquda demokratika u inklusiva. Dank u voorzitter. Voorzitter, is niet de... Grazzi ħafna. Din biex l-ewwel darba illi qegħdin nitkellmu fuq il-fake news l-sena l-oħra u kol, xarrejn ilu u kol, uh, u rġajna l-lum qed niddiskutu da s suġġett. Jekk qed nerġgħu nirrepetu d-diskussjonijiet fuq da suġġett huwa għaliex hija xi ħaġa urġenti l-elezzjonijiet Ewropeja għaddew saru ħafna studji li jururu illi 52 ehm, miljun Ewropew kienu eh, eh, sottomessi għal fake news rajna u koll illi kien emazzjonijiet fil-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea biex eh, tinata informazzjoni zbaljata fuq Facebook, videos illi jarawhom miljuni ta' persuni. U għalhekk din il-task force illi ħlaqna l-istratkom li edha tikxef ħafna każijiet tantħil mir-Russja Din hija sfida enormi u l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tikkonfermah dan it-task force tal-Unjoni Ewropea se titkabbar. Imma jiena naħseb nistaqsi dana se jkun biżejjed se nkunu nistgħu insolvu dil problema permezz ta' task force ma naħsebx irridu nitkellmu winqas u namlu aktar. Jiena nixtieq illi l-Kummissjoni Ewropea fil-dan il-mandat tkun iktar attiva jkollha mezzi ġenwini li tista' tużhom biex tiġġieled kontra din il-problema. Iktar analiżi, iktar studji, iktar flus għal kampanji biex niġġieldu kontra il-diżinformazzjoni, nsaħħu r reżiljenza, inqajmu kuxjenza ta' fost fost iċ-ċittadini il-ġganti tal-internet hemmhekk ukoll iridu ninvoluwom pjattaformi bħal Facebook huwa importanti li dawn il-ġganti tal-internet jieħdu responsabiltajiet tagħhom permezz ta' eh, aktar trasparenza u kooperazzjoni. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna Sur Moraes għal żewġ minuti u nofs. Grazzi President. Is-Sur Lenars kif tkellem dwar riżoluzzjoni id-dibattitu u qed nerġgħu niddibattu l-istess ħaġa però dan qed isir minħabba raġuni għaliex qed jiġri xi ħaġa din mhix Eh, kwistjoni li qegħdin neżaġeraw din hija kwistjoni li l-Kummissjoni, il-Kummissarju eh, Jurova, il-Kummissarju King ilhom jaħdmu ħafna fuqha din anke rridu dan il-Kumitat Speċjali għal raġuni. Raġuni mhijiex illi Donald Trump jgħid il-Boris Johnson eh, jiena inti ta' toġobni, ġobni l-NHS nixtieq nixtrieħ. Hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu fuq din it-tip ta' interferenza, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq evidenza li dejjem qiegħda tiżdied illi hemm interferenza eh, illegali eh, xi ħaġa ma kinitx togħġob il-Kennedy kieku eh, il każ ta' Cambridge Analytica, pereżempju l-użu ta' data personali u affarijiet li jmorru kontra il-liġi, ġifiri nqodu attenti għal xiex qegħdin nirreferu, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet moħbijin li ma jħorġux fiċ-ċar li jistaw jkunu ta' dannu jom kella ta' dannu lilek għalhekk jiena nilqa dak li jagħmlu l-kollegi tiegħi mir-Renju Unit li bdew dan id-dibattitu għax naħseb qiegħed jagħti aġġornament tal-elementi eh, fil-pajjiż għaj il-gvern konservattiv li qed biħafna ħafna affarijiet eh, min-nies ma jridx publika l rapport tal-ISC fuq il-teddida Russa u Dan ir-rapport ġie approvat mill-Aġenzija tar-Renju Unit, però xorta mhux qed joħroġ fil-beraħ dan ir-rapport. Mela kemm hemm bżonn iktar evidenza biex nifmu li hija verament reali l-istess evidenza. L-Kummissjoni trid tibqa' taħdem biex anka eh, naraw dak li ġar anka fl-elezzjonijiet ta' Mejju, l-elezzjonijiet tal istati Uniti, u għalhekk jiena inħeġġeġ il-Kummissarju fir wol ġdid tagħha mal-kulleġġ biex taħdem kemm jista' jkun hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq sigurtà online u anka offline u mm, il-kontenut li jiġi xxerjat minn bot mod awtomatiku il-gvernijiet mhux qegħdin jagħmlu biżżejjed sa issa. L-iktar ħaġa importanti huma dawn l-elezzjonijiet ġusti u ħielsa tal mod li jkunu legali u dak li huwa illegali irridu naħdmu kontrih sabiex nipproteġu d demokrazijiet tagħna. Grazzi ħafna. Issa, is-Sur Horwood għal-minuta. Nifraħ lill kummissarju għal ħatra tagħha sfortunatament ma kontx hawnhekk għall-introduzzjoni tiegħek, però inti tkellimt fuq ir-rispons koordinat għal dan it-teddid u jrid ikun koordinat mal-istati membri Brexit mhux Brexit nafu li hemm investiment mir-Russja fir-Renju Unit u dan għandu jtina ċerta flessibilità biex nagħmlu sanzjonijiet kontra l-interferenza fil-proċessi demokratiċi tagħna, però hemm rapporti ta' intelligenza u sigurtà illi mhux qegħdin jiġu pubblikati xi ħaġa illi diġà issemmit u naħseb tista' turi wkoll kemm ma konniex adattati fir-risposta eh, tagħna ma nafux jekk eh, xkien l-element russu fir-rebħa tal-referendum tal-Brexit għax dan ir-rapport mhux ħajoħroġ. Però huwa il-rida tal-Prim Ministru li tiżom milli dan ir-rapport jiġi publikat, għax forsi joħorġu l-fatt li kien nataw donazzjonijiet il-Partit Konservattiv jew inkella għall kampanja tal-Brexit il-gvern mm, forsi maħax azzjoni ma, ma kienx jaff eżattament x'qed jiġri, però naħseb il-Kummissjoni hemm bżonn li mm, tqum fuq tagħha u nittama illi risposta tal-Kummissjoni tkun ħafna iktar determinata. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Kunke għal żewġ minuti. På många är minn ħafna perspettivi l-attakki informatiċi huma attakki pratikament ivvintati għaliex bħalli kieku hemm għadu li ma jeżistix imma fil-fatt jeżisti u huwa perikolos ħafna. Dawn l-attakki jeżistu din mhijiex eżaġerazzjoni jeżistu u huma teddida kbira u serja ħafna fir-rigward tal-prinċipji demokratiċi li fuqhom aħna bnejna l-Unjoni Ewropea, il-valuri tagħna Aħna nafu wkoll illi hemm bżonn illi fid-dal ta' dan kollu hemm bżonn li nieħdu azzjoni. Il-Kummissarju tkellmet dwar pjan biex niġildu kontra disinformazzjoni online permezz tagħha ħadna l-ewwel pass biex niġġieldu kontra dawn l-attakki informatiċi, ma mhux biżżejjed l-Unjoni Ewropea trid tagħmel ferm aktar minn hekk. Il-Dipartiment tal-Europol illi jaħdem fuq kwistjonijiet marbutin mal kriminalità ċibernetika jagħmlu analiżi jieħdu miżuri u azzjonijiet huma dak kollu huwa pożittiv imma xorta mhux biżżejjed. L-Unjoni Ewropea trid tiżgura li kull wieħed mill-istati membri jieħu bis-serjetà din it-teddida ta' attakk informatiċi għaliex il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea u fina bħala politikanti hija marbuta mal dawn l-attakki. Jekk dawn l-attakki ma jittieħdux bis-serjetà ħażin il-kulħadd għarrit ikollu responsabilta u il-rizorsi biex jiżgura illi kulħadd ikun mammar biżżejjed biex jieħu responsabilta tiegħu u l-pjattaformi diġitali kbar il-kollha jridu jaħdmu kollha dawn l-forzi li jeddu d-demokrazija tagħna. Is-Sinjura Hutasari għal minuta u nofs. President l-interferenza fl-elezzjonijiet Ewropej trid tiġi prevenita biex eh, iċ-ċivilizzazzjoni tkun tista' tkompli nkunu nafu x'inhi l-informazzjoni vera milli dik falsa ma nistgħux naħbu l-fatt li russja u ċ-ċina jew inkella pajjiżi terzi jkunu jridu jinteferu fid-demokrazija Ewropej tagħna, però dan ma nistgħux nippermettuh dan il-fenomenu m'għandux jiġi abbużat bl-ebda mod fir-Russja kif dak li jkun jivvota mhux għal partit li jkun qiegħed jiggverna jew minflok eh, jivvota għal partit alternattiv l-aspett tal-iżlam il-tibdil fil-klima, it-telf tal-impjiegi, in-nuqqas tal-, -tal, -tal welfare dawn huma uħud mir-raġunijiet għalfejn il- il-partiti l-antiki qegħdin u iktar tradizzjonali qegħdin jitilfu l-elezzjonijiet l-attakki terroristiċi bl-istess mod. Dik hija l-politika tagħkom, ir-riżultat tal-politika tagħkom. U aħna ħankunu r-rimedju, aħna bħala politiċi nazzjonalisti. Aħna nerġgħu nagħmlu l-Ewropa sigura Ah, jiena ħallas tal-kampanja tiegħi stess għaliex nemmen f'Ewropa aħjar u iktar siguri. Sigura. L-Onorevoli Ġambaski għal-minuta, grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju, nifraħlek għal ħatra tiegħek għandek eh, biċċa xogħol kbira mhux ħażin quddiemek, sinjuri għal darboħra qegħdin naraw standards doppji. Il-biċċa l-kbira tal-kellima sa issa tkellmu kontra l-intħil minn barra. Imma biss meta dana eh, jirrigwarda eh, partiti li ma joġbukomx bħat fir-Renju Unit mill-banda l-oħra meta Eh, naslu għal biljonarju Soros, per eżempju, dak ma jimportax. Allora dawn huma standards doppji, iddeċiedu jew intom kontra l-intil minn barra, jew inkella ma, ma tikkundannaw il-ħat u xejn Għaw minn hawnhekk qed eh, jgħid illi jrid ċensura fuq l-internet. Nawguralkom għalek George Orwell kiteb fuq nies propju bħalkom, kiteb dwar il-Ministeru ta' ċensura. Għanna bżon ta' denominatur komuni, mhux standards doppji. L-Onorevoli Pereira, minuta. um, aħna għandna bżonn ta' difiża tal-entitajiet soċjali anke quddiem il-seta anke rridu nħarsu l-ġurnalisti professjonisti tal-informazzjoni fir rispett tal-prinċipji etiċi il-konċentrazzjoni dejjem akbar li qed tiġi promossa fl-Unjoni Ewropea li taqdi l-interessi tal-gruppi ekonomiċi kbar fl-Ewropa eh, jagħmel propju l-oppost jillimita l-libertà tal-impriża jkompli xerret il-gideb id-dajje il-forzi progressisti u l-azzjonijiet tagħhom u jwassal għal iktar populiżmu u oskurantizmu. għandu għanijiet antidemokratiċi u kol it-teddida minn barra li dan il-parlament jgħat jipprova jikxef huwa biss skuża biex naħbu din ir-realtà biex inkomplu mixjin fuq it-triq ta' tħsib wieħed biss. Grazzi, Signora President. Nifraħlek għal ħatra mill-ġdid tiegħek illum. Kien f'waqtu li s-Sinjura von der Leyen fid-diskors tagħha illum semmiet il-ħafna persuni ċeki u Slovakki li fir revoluzzjoni ġildu għal libertà u grazzi għal dik il-ġlieda il-libertà u elezzjonijiet ħilsa u liberi hija uh, realtà uh, ferm aktar kbira fl-Ewropa, ma din hija xi ħaġa illi għandna nħarsuha u rridu nieħdu azzjoni biex inħarsuha għaliex aħna iva konna fil-mira, konna medda di mhix sempliċi diskussjoni fuq il-gideb ta' qabel il-Brexit, hija xi ħaġa li tikkonċernana il-koll u narawha f'kull elezzjoni f'kuntest nazzjonali, fil-kuntest Ewropew. Veru dan il-Parlament adotta riżoluzzjoni xar li għadda dwar kif għanna niġġieldu kontra l-intħil barrani u kontra il-diffużjoni tal-informazzjoni għarriqa. Naħseb dan huwa punt ta' tluq tajjeb, però ħanajdilkom x'qed nistennew aħna minn il-Kummissjoni l-ewwel net din il-ġlieda kontra intħil minn barra u anki ġlieda kontra id-disinformazzjoni. Din għandha ssir priorità politika, di mish kwistjoni teknika, titkun veru priorità tal-Kummissjoni għal ħames snin li ġejjin din tkun kwistjoni ta' importanza politika. Ma nistawx sempliċement nibqaw nippuntaw sebajna lejn minu responsabli minn għandu tort, irridu nħedu azzjoni, irridu nkunu koraġġużi anki fil-regolamentazzjoni li noħorġu, irridu nħarsu l-ispazju tal-internet, il-valuri Ewropej u d-demokrazija tagħna u rridu koll ninvestu aktar flus u aktar rizorsi fl-edukazzjoni. Edukazzjoni fil-qasam fejn iċ-ċittadini tagħhom għall-iktar vulnerabbli ġifieri fl-ispazju ċibernetiku, fl-internet, fl-ispazju diġitali u nittama li l-kol se nagħmlu hekk. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bonafè, grazzi President, kollegi, il-Parlament Ewropew veru diġa approva riżoluzzjoni fix xahar ta' Ottubru li għadda fuq inizjattiva ta' Soċjalisti u Demokratiċi biex jikkundanna l-intħil fil-proċessi demokratiċi tagħna minn min barra. Imma dejjem qed naraw każijiet ġodda l-Maġistratura Taljana dan l-aħħar fetħet investigazzjoni għal korruzzjoni internazzjonali fuq il-każ ta' ħlasijiet mir Russja lil Matteo Salvini. Imma xorta waħda hemm ħafna affarijiet, ħafna każijiet illi qatt ma wasalna fil-qiegħ tagħhom. Kien hemm każ fl-Awstrija, fi Franza u dan l-aħħar ukoll kien hemm interferenzi wkoll waqt il-kampanja tar-referendum eh, tal-Brexit. Da kollu mhuwiex komplott hija xi ħaġa li hija perikoluża għal sistemi demokratiċi tagħna li ħafna drabi minħabba eh, kampanji ta' mibeda fuq l-internet eh, tinbidel l-opinjoni tal-pubbliku u mdal daqstant il-proċessi elettorali hemm bżonn li nżommu dawn l-affarijiet u d-dimajnejna aħna għanna dmir illi nitfaw dawl fuq dawl l-affarijiet u nħarsu l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna. Grazzi l-Onorevoli l-Wazo minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Vice President. Il-modell Ewropew tagħna huwa dak li propju li l-possibilità li aħna nażlu lil min imexxina. Mbagħad naraw il-barranin li jippruvaw jinfluwenzaw ir-riżultat tal-vot biex idajfuna. Aħna dana narawh Nistgħu ngergru kontra tiegħu nikkundannawa din l-interferenza jew inkella dan it-tumur illi qed jipprova joħno id-dinja libera tagħna. Imma aħna rridu nieħdu azzjoni, azzjoni llum qabel għada biex nagħmlu dan mela għalfejn ma noħolqux Aġenzija Ewropea għall Protezzjoni tad-Demokrazija li toffri lil kull stat membru għarfien espert meħtieġ biex niġildu kontra l-attakki ċibernetiċi, l-manipolazzjoni u d dizinformazzjoni illi hija immirata lejn il-proċessi elettorali tagħna. Għandna Aġenzija Ewropea l-Protezzjoni tas-Sigurtà tal-Prodotti tal-Ikel jekk aħna kapaċi illi nkunu attenti dwar dak li niklu, għanna nkunu kapaċi eh, dak li jiġri meta noħorġu nivvotaw u eccetera. Eh, l-attakki fuq id-demokrazija għandha eh, effetti daqshekk perikolużi daqs il-periklu illi niklu xi ħaġa illi tagħmlilna ħsara għas-saħħa tagħna. Sinjura Kummissarju, nifraħlek għal ħatra tiegħek mill-ġdid u nirringrazzjak tal-impenjajt ruħek illi se tħares id-demokrazija tagħna. Grazzi ħafna. Kollega Allard. Grazzi ħafna u rrid eh, nifraħlek ukoll għall ħatra tiegħek. Aħna adottajna t test riżoluzzjoni f'Ottubru u llum kuntent li qed ikollna dan id-dibattitu bħal ħafna kelliema qabli naħseb illi għandu jsir ferm aktar għaliex kif diġà smajna fl-Istati Uniti hija xi ħaġa aċċettata illi l-interferenza eh, tar Russja fil-elezzjonijiet presidenzjali tal-2016 imma fir-Renju Unit għadhom ma waslux għaliex il-Prim Ministru tagħna Boris Johnson il-ġimgħa li għaddiet qal illi qatt ma rajna provi ta' interferenza Russa fil-proċessi demokratiċi fir-Renju Unit. Madanakollu f'Diċembru tal-2017 il-Segretarju Barrani Boris Johnson qal illi kien ra provi ta' intħil Russja eh, intħil Russu fil-proċessi demokratiċi. Issa li ma Boris Johnson qed jgħid il-verità. Kif qal il-Ministru Skoċċis illum, il-Prim Ministru Boris Johnson huwa perikolus u mhux kapaċi li jkun Prim Ministru mela f'din f'dan l-ambjent ta' xenofobija u eh, razzizmu qed nieħu gost nisma' dan id-dibattitu llum għaliex meta qed ngħidu li hemm il meta aħna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet aħna nażlu il-klim tagħna bir-reqqa hija huma l-organizzazzjonijiet tal-istat u r rappreżentanti illi jinvolvu ruħhom f'dan l-intħil. Mhumiex in-nies illi jeżerċitaw id-dritt demokratiku li jivvotaw u li jikkandidaw ruħhom għall-elezzjonijiet, jiena bħala ċittadin Franċiż li jarrappreżenta l-Iskozja f'dal parlament ejjew inwaqfu dan l-intħil minn barra imma ejjew niftħu d-demokrazija tagħna għal nies kollha illi jgħixu fostna anke barranin bħali jiena fl-elezzjonijiet illi mes mhux se nivvota f'Westminster imma nawgura kull suċċess lil kandidati kollha b'mod partikolari lil kollegi minn hawnhekk anke lil Allen Swiss, eh, kollega tiegħi kull suċċess għall-elezzjonijiet li jmiss. Il-ħin kollu qed nisma' isud gedwit hawnhekk minn kull fej titkellmu qed nisimgħukom. Jekk verament tridu titkellmu man-nies ta' ma' ġenbkom, tkellmu minn taħt lil sin biex ma telfu lil ħadd. Il-kellim li miss Onorevoli Teċ għal minuta. Le, għabbis til xaħat il-kollega Mariani. Tinsinix, eh, Sinjura President, fi Franza wara eh, l-1870 kien hemm terror jiġifieri kien hemm l-lit tal-Ġermanja fil-elezzjonijiet kollha kull darba għadaw eh, l-affarijiet għadhom qegħdin jiġru, kultant ikun minnu u kultant ikunu biss idejat irridu nżommu għaqda nazzjonali l-Unjoni Ewropea dejjem kienet paradossali fl-atteġġament tagħha lejn dal-periklu dejjem tajt li kull darba li morru lura l-sentimenti nazzjonali bħala xi ħaġa perikoluża, u mbagħad dejjem moħħna fl-intħil minn barra. Intħil minn barra fl-elezzjonijiet, imma ħafna drabi dawn huma attakki politiċi ċari lejn movimenti patriotiċi fl-Unjoni Ewropea kontra ir-Russja illi ħafna drabi tiġi akkużata illi tifrex id-disinformazzjoni fil-proċessi demokratiċi u tindaħal fl-elezzjonijiet. Hemm ukoll każijiet tant ħil barrani diretti, diretti fil-pressjoni tal-elezzjonijiet dan l-aħħar Ewropej, Sur Soros u l-Open Society l-Alġerini illi dejjem huma kontra il-nies illi jiltaqgħu flimkien u anki fil-Ġermanja u fil-Franza li jagħtu e, istruzzjonijiet ta' kif għandhom jivvotaw il-barranin. Obama u Macron ukoll u Sinjura President Jiena ġej minn laqa fejn il-membri tal-Parlament Ewropew jitolbu għal iktar approċċ għal Belarus. Qabel ma nippruvaw nippontaw sabajna lejn l-oħrajn aħjar naraw x'aħna nagħmlu aħna. Grazzi ħafna. Issa is-sur Terċ għal minuta. Grazzi ħafna tar-rapport. Nixtieq nitkellem fuq il-intħil. L-intħil tkellimna ħafna iva diġà anki fil-Katalonja stess minn naħata aġenti Russi m'għandniex dubji imma nafu ż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom. Nafu fuq is-Sinjura Merkel pereżempju fl-elezzjonijiet Ewropej kważi kollha eh, fl-Awstrija, fil ungerija eċetera. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq intħil naħa eh, ta' pereżempju l-Istati Uniti u eh, l-Ewropa meta kien hemm insulti kontra Trump, imma nixtieq nitkellem fuq l-intħil iktar serja dak li għandna fi Spanja fejn il-Partit Soċjalista fil-fatt qed jagħmel alleanza elettorali bl-appoġġ tas-separatisti tal-Katalonja imma wkoll mal-Komunisti ta' Podemos. Podemos eh, hija nistgħu ngħidu hija eh, eh, huwa partit li ġim e, għamel taħriġ fil venezwela e, ġifiri se jkollna ġifiri nies bħal dawn fil kunsill tal-Ministri tagħna, jiġifier ma' Maduro, u għalhekk ir-riskju ta' tintil massiċċ eh, tal-Forum ta' San Paolo fil-Amerika tal-Latina qegħdin se narawha fl-Alleanza din soċjalisti dawn is-soċjalisti u l-komunisti f'Spanja. Mela, m'hemmx dritt għal bluka ta' dan id-debattitu jiddispjaċini imma ngħaddilek il-kelma xorta waħda kollega Srojdova għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. President. Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li tajtni l-kelma u nixtieq ukoll nirringrazzja dawk li ħadu l-kelma qabli. Għadin nitkellmu wkoll fuq l-indipendenza hawnhekk, l-indipendenza tal-ħsieb hemm intħil imma hemm gideb faxxi wkoll u għalhekk qegħdin naraw daw kollu biex il-firxa tal-tħil huwa wkoll tal-gideb. Aħna maħniex kontra il-medja ħilsa, maħniex qegħdin kontra li wieħed juża n-netwerk soċjali biex eh, ikun hemm emissjonijiet u aħbarijiet, imma Qegħdin nitkellmu hawnhekk kontra informazzjoni li mhijiex vera din hija sfida għall-Unjoni Ewropea għall istati membri aħna f'Repubblika Ċeka kellna nittrattaw servizzi ta' intelligence Ċiniżi u Amerikani illi daħlu ħafna kien hemm kampanja wkoll fuq il netwerk soċjali u lan kien illi jdajfu l-Unjoni Ewropea u jifirxu l-informazzjoni falsa Lan huwa l-Unjoni Ewropea l-Istati ġifieri li jagħmlu parti minnha eh, ħabtuhom kontra xulxin dan rajnih ukoll fir-Renju Unit u għalhekk għandna bżonn illi nrasnu din il-firxa ta' gideb. Nixtiequ midja ħilsa dan huwa l-appell tagħna fl-Istati membri kif ukoll fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn nappoġġjaw il-ġurnalisti u l-midja ħilsa Attwalment qed nitħabtu ma' sitwazzjoni fejn l-istati membri għandhom bżonn jimplementaw id-direttiva tas servizzi awdjoviżwali, id-direttiva fuq id-drittijiet tal-awtur ukoll hemm bżonn ikun hemm trasposizzjoni fil-liġi bħala appoġġ għall-awturi kif ukoll għall-lejjun tajbin tal-midja ħilsa. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ikollha l-leħen u twasslu dan il-leħen. Biex hekk inkunu nistgħu nittrattaw wkoll il-forzi li jiġu minn barra l-Unjoni Ewropea. Issa l-Onorevoli Ruiz de Veza. Nixtieq nirringrazzjak ħafna Sinjura President u prosit ukoll lis-Sinjura Jurova talli mill-ġdid Kummissarju fil-Kummissjoni Ewropea u nixtiequ naħdmu mod kollaborattiv miegħek. Issa, fuq dan is-suġġett, ir-responsabbli politiċi tal-Unjoni Ewropea għandhom sonni kollu xi tip ta' tama għax biċ-ċar teżisti koalizzjoni li jiġu minn forzi esterni tal-Unjoni Ewropea fejn lan tagħhom huwa li jqirduha jew almenu jdajfuha u qegħdin f'alleanza ma' persuni li qegħdin fl-istati membri stess tagħna movimenti politiċi jew strutturi oħra din hija r-realtà. U għalhekk aħna għandna bżonn ikollna l mezzi l-miżuri neċessarji biex nilqgħu għal din it-teddida u nnaħsbu illi fl-ambitu tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn ikun hemm projbizzjonijiet biex potenzi stranieri ma jiffinanzjawx kampanji elettorali Ewropej. Għandna bżonn ikollna l-istess però livell ta' protezzjoni f'kull stat membru għax jekk wieħed jidħol fl-Stat Membru tal-Ewropea, jidħol fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa Nadu l-kelma l-Onorevoli Messinger għal minuta. Grazzi. Dan id-debattitu jiġi f'waqtu għal Renju Unit fejn il-kwistjoni ta' interferenza u tħil ehm, elettorali ovvjament priorità u l u l partit Konservattiv biddel ehm, bidel bla preċedent dawn l-aħħar snin u hemm ħafna tħassib dan il-pajjiż fuq l-intħil mir Russja u l-Istati Uniti f'din il-bidla radikali fuq il-basik fuq il-livell iktar basiku l-interferenza mill-oligarki eh, Russi jew il-nisa tagħhom anki fl-ewwel ġimgħa biss tal-kampanja elettorali u dawk li għandhom eh, ħafna flus dejjem ippruvaw ehm, jinfluwenza l-elezzjonijiet imma t-teknoloġija li għandna bla preċedent u għalhekk dan irrikonoxxut ukoll mir-riċerka serja li wrew li dawk li Eh, jirċevu aħbarijiet folots u mbagħad diffiċli tikkonvinċihom eh, iktar milli nies li forsi ma kellhomx din dan l-arfien u lek wara snin tal-gwerra birda issa aħna rilassati meta naħsbu fuq il-perikli tal-propaganda barranija bżonn inqumu u naraw li dija theddida sera demokrazija tagħna ġifier bżonn nippubblikaw il russia Files fir-Renju Unit u nżommu sod fuq il-medja fuq ir-responsabilità tagħha biex jivvalidaw dak li ppubblikaw. Grazzi. Thank you. Grazie. Issa il-kollega Rowitz għal minuta u nofs. Signora President, kollegi, deba aħna kieku konna ngħidu l-Parlament tar Renju Unit ma' Ateni bħala bażi ta' demokrazija, ma' kull demokrazija għandha bżonn is-salvagwardji. Is-sanzjonijiet għandhom bżonn ikun jimxu pari passo mal-potenzi tagħhom u xi derba Kien hemm dawn is-salvagwardji meta l-onorevoli kienu tassew onorevoli mhux tal est tal-lemin estrem imma dawn affarijiet antiki meta naraw Boris Johnson u l-ħbieb tiegħu illi mblokkaw il-files fuq l-interferenza eh, mir-Russja u jneħħu l-ismijiet jirrikattaw il-biljonarji għall-aċċess u jinjoraw l-evidenza li tinkrimina t tim tagħhom stess fuq il-kampanja tal-Brexit tal-2016. Dan kollu suppost issewwa qabel ma kien hemm preċipitazzjoni lejn elezzjoni oħra li ovvjament ġiet akkompanjata minn manipolazzjoni eh, nefqiet mill-istess individwi li jiggwidaw il-proċess. Eh, F'Atena antika Eh, forsi b'xi foħar stajt ukoll solvi problemi u eh, minn għedet eh, l-istat ta' dritt ġie mkeċċera xar snin minn l-uffiċċju pubbliku imma d demokrazija moderna wkoll għandha bżonn strumenti deċenti dan għandhom bżonn jinkludu l-esklużjoni għax għal dawk li għandhom ħafna ġid is-sinjuri multa hija biss multa bl-Ingliż a fine is just fine ma jimpurtax ġifri wieħed ikollu multa Issa, għal minuta u nofs onorevoli Sardone. President, President verament aħna qed nitkellmu għal darbohra fuq l-intil ta' pajjiżi oħrajn fid-demokrazija tagħna u fl-elezzjonijiet tagħna. Jiena eh, eh, inħoss li din hija traġedja u kommedja fl-istess ħin. Eh, qed jgħidu li hemm intħil fil-vot tal-Brexit, Trump, Bolsonaro u ah, anki fil-rebħa ta' Mattia Salvini fil-Ewropea. Allora, kif jista' jkun dan huwa misteru? Allora tippruvaw tiġġustifikaw il-vot popolari li ma taċċettawx billi tivvintaw dawn il-komplotti assurdi. Għax e, e, intkom edin tajdu li aħna edin nivvintaw il-fake news. Fil-fat, intkom bil-propaganda Ewropej sta tagħkom li jamħalsa mill-ċittadini